Kontra regola 6 il-Kumitat tal-Affarijiet Legali ippubblika numru ta' emendi ta' u sa' kemmemx talba għal vot dawn emendi se jiġu adottati u pubblikati fil-minuti. Skont regola 74 l-erba fl-imkien mal-President tal-Konsil ser nifirma żewġ eh, atti taħt il-proċedura leġislattiva u dawn it-titli sar jiġu pubblikati fil-minuti ta' din is